Missur Altajer li ġej mill-rappreżentant ġenerali tal-Repubblika tal-Iraq. Il-progress li sar fl-Iraq fir-rigward ta' sikurezza, sigurtà u stat ta' dritt huma pass tajjeb li ntwera fl-elezzjonijiet f'jannar. Dawn huma inkoraġġanti u nittama li diffikultajiet jinelbu u l-snin diffiċli li sofra dal-pajis jiġu meluba. L-Unjoni Ewropea u dan il-Parlament kunu ċerti li ħajkun jappoġġakom biex jiprovdilkom lajnuna biex ikun hemm paċi, demokrazija u stabilità. Dawn l-affarijiet kollha li l-Iraq tixtieq bħal kwalinkwa pajjiż fid dinja. Għandkom dan id-dritt u nittama li laqat li qed tagħmlu magħna fl-imkien mal-Parlament li kunu ta' frott u l-żjara tagħkom tippermetti lkom issaħħu dejjem aktar ir-rabtiet bejn iż-żewġ parlamenti. Issa ngħaddu għat-tieni qari taħt maġġoranza kwalifikata tal-pożizzjoni komuni tal-Kunsill l-adozzjoni tal-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għall-aċċess għas-suq